nkomplu bin negozjati interistituzzjonali eh, u nħossu li din hija xi ħaġa essenzjali. Grazzi, Kummissarju Dalli, dan id-dibattitu issa huwa magħluq. Naddu għal punt li limis issa id-dibattitu fuq il-farmakovigilanza, id-dibattitu konġunt fuq ir-rapport ta' Sinjura McAvan. u anki fuq eh, l-emenda ta', ta regolament Nati il-mikrofon l-Signora McAvena l-erba minuti. Grazzi, Signora President. Il-farmakovigilanza tirrigwarda s-sigurtà tal-medicini, il-monitoraċ tal-medicini li kunem fissu għal l-effetti negattivi tagħhom sentejn ilu bħala membri tal-Parlament Ewropew u l kunsel riformajna il-sistema Ewropea u ma konniex qed nistennew illi niġu biex nirrevedu dik il-leġislazzjoni qabel ma daħlet fis seħħ ma dak kien qabel il-kas medjator uh, eh, fi Franza illi kien urina n noqqasijiet ta' dak illi konna diġa qbilna fuqu Il-priorità tiegħi fil-tul in-negozjati f'dan l-aħħar ġimgħa kienet illi insaħħu is-seta li għandhom ir-regolaturi fis-sistema tal-farmaceutiċi u bekk insaħħu il-sigurtà wkoll tal-pazjenti tagħna. Dak li laqatni fil-każ tal-medjator kienu żewġ affarijiet l-ewwel net li kwistjonijiet marbutin ma' sikurezza ġew diskussi fil-EMA kemm il-darba u anki uh, fost il-regolaturi. Imma qatt ma kien hemm xi tip ta' referral l kull darba kwistjoni twaqqat u il-kumpanija irtirat il-mediċini minn ċerti pajjiżi għal raġunijiet kummerċjali. It-tieni kwistjoni li laqtitni kienet illi l-autoritajiet ta' Franza u tal-Italja talbu studju eh, ta' sikurezza minn Servier fis-sena 2000 propju minħabba dan it-ħassib imma dak l-istudju qatt ma intemm, anzi, għaddew 10 snin minn meta ntala, posa dak iż-żmien il-medicina kienet ġiet irtirata minħabba uh, espert tal-farmakovigilanza fi Franza, ġifiri meta ħna issa nħarsu lejn revizjoni li għamilna taraw illi għamilna bosta bidliet. L-ewwel net illi fil-ġejjeni il-kumpaniji se jkunu skrutinizzati ħafna iktar minn qabel meta jirtiraw mediċina mis-suq madwar id-dinja hemm bżonn li jkun hemm rapport lil EMA u din tista' saqsi l-mistoqsijiet tagħha tieni net. Eh, jekk il-pazjenti jkunu mħasbin dwar is-sikurezza se jkun hemm eh, trigger awtomatiku li se jwassal għall investigazzjoni fuq livell Ewropew u mhux se jkun hemm diskrezzjoni nazzjonali fuq dik id-deċiżjoni. It-tielet net Meta jintalab studju wara li tkun ħarġet il-liċenzja, dak l-istudju irrit isir. Għaliex jekk ma jsirx, għaliex il-medicini li kunu suġġetti għal studju ikollhom simbolu ta' triangle sewda fuq il-pakket biex kulħadd ikun jaf illi eh, għadda qed isir studju wara ta' wara li tinħareġ il-liċenzja fuq dak il-prodott u regolatur qal illi ma kellux is-seta illi uh, jitlob li jsir studju wara li tkun inħarġet il-liċenzja u dinja hija sitwazzjoni li rridu nbidluha. Eh, hawnhekk uh, hawn ħafna li jixtiequ sur kummissarju li inti tikkummenta fuq ir-regolament dwar il-miżati il li lema hemm bżonn li konna bizzejet flus biex nagħmlu xogħolna kif imiss u mbagħad anki il-kwistjoni tal-kaxxa sewda fuq l-informazzjoni li tingħata lill pazjenti eh, fuq il-fuljet li jinsab fil-pakket tal-mediċini. Inti għati l-Kommissjoni se teżami dawn il-kwistjoni eh, bir-reqqa u nistama li inti se tikkummenta dwar dan issa. Fl-ħarnet jiena nixtieq nirringrazzja lil shadow Rapporteurs kollha li qegħdin hawnhekk lejla għax-xogħol kollu li jagħmlu fuq dan id-dossier nirringrazzja l-Presidenza Daniża u lil kummissjoni l-Presidenza tal-Kunsill għaliex il-Presidenza tal-Kunsill għenitna biex inħaffu bil-xogħol tagħna biex jirnexxilna naslu eh, biex nilħu ftejim qabel is-sajf u mbagħad li dan il-ftejim jidħol fis seħħ hekk eh, kif ukoll jidħol fis-seħ eh, tidħol fis seħħ il-verżjoni riveduta tal-leġislazzjoni. Sur Dalli. Grazzi President, onorevoli membri, jiena kuntenti li għatawnek issa biex eh, l-ewwel qari ftehim tal-ewwel qari fuq il-proposta importanti fuq il-kontroll eh, tal medicini l ekkim sejħa farmakovigilanza. Dikol farmakovigilanza tagħmel kontribut essenzjali lis saħħa pubblika u hija importanti wkoll anki għas-sigurezza tal-pazjenti nirrigrassal daw kollha li ħadmu biex dan il ftejm ikun possibbli Il-Signora McKevin fost ħafna li hija rapporter tal-Komitat Responsabli u li permezz tal-ħidma tagħha xinna nagħlqu malar fuq dan id-dossier. Wara l-istress test fuq il-kas mediator, eh, irridu najna li kienem ċerti djufijiet fil-leġizlazzjoni u l-proposta li qed nistudjaw illum se saħħaħ trasparenza u rekwiziti ta' rapportar fuq il-pakket tal-2010 dwar il-farmakovigilanza b'mod partikolari iktar kategoriji ta' prodotti se jkunu suġġetti għall-iktar monitoraċ sabiex intejbu tejbu il- rapportar jekk ikun hemm reazzjonijiet negattivi għal dawn il-mediċini anki f'każ illi eh, il-prodott ma jibqax ikun eh, tirat jew ma jibqax jiġi prodott eh, il-kumpaniji li jagħmlu dan irridu jgħidu għal ma raġunijiet qed jagħmluh Il-fiduċa tal-pazjenti fil-prodotti medicinali huwa essenzjali biex dawn jihduhom il-mediċini u din il-fiduċa nistgħu niksbuha biss u nżommuha jekk il-pazjenti jkollhom fiduċa fis-sistema tagħna. Jiena kuntent li l-proposta li se jvota fuqha l-Parlament għadha tindirizza in nuqqasijiet li ġejna ġew identifikati fil-leġislazzjoni dwar il-farmakovigilanza eżistenti. Il-Kummissjoni hija kuntenta. Eh, b'dan il-ftejim u bija kontenta wkoll illi rnexxinna nagħlqu negozjati mal-istituzzjonijiet qabel is-sajf. Fir-rigward dwar il- il-rispett tal leġislazzjoni il-Komissjoni tagħmel din l-istqarrija. Concerning the introduction of fees of all for pharmacovigilance as set out in regulation EU number 1235 to 2010 and directive 2010/84 EU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 Wara l-eżami tal-kommenti l-irċiviet, il-Kummissjoni se tħejji evalwazzjoni tal-impatt li huwa wieħed mill-passi meħtieġa fil-proċess leġislattiv qabel ma toħroġ bi proposta leġislattiva. Il-Kummissjoni se tkompli taħdem fuq dan il-fajl bħala priorità bil-ħsieb li tippreżenta proposta leġislattiva mal kemm jista' jkun kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill u dwar il-Black Box nikkommenta dwar dak ukoll. Grazzi ħafna Sur Dalli għannom tal-gruppi issa nati il-mikrofon l-Sinjura Ajuso għal żewġ minuti. Presidenta, Signor Commissario, yo ante todo quiero destacar el gran trabajo de la... Grazie, President. L-ewel net jena irrit nirringrazzja l-Signora McAven għaxol eccellenti li għamlet, nirringrazzja u koll shadow rapporteurs tal-li waslu għal dan il-ftejim f'qasam daqsek importanti peress li il-regolament li aħna approvajna fl-2010 issa daħal fis-seħ u kien hemm bżonn li jiġi emendat. Naħseb illi l-emendi kienu tajbin ħafna b'mod partikolari f'dak li ġara dan l-aħħar li urina eh, nuqqas illi kena nikkoreġuh kien hemm xi punti speċifiċi bħal pereżempju s sigurezza tal-mediċini u l-farmakovigilanza li kellhom jissaħħu fost oħrajn l-autorizzazzjoni tassu u eh, detenturi tagħha. Issa se jkollhom jajdu għalfejn qed jirtiraw prodott mis-suq u jagħtu raġunijiet għalfejn din il pereżempju l-liċenzja fuq dik il-mediċina tkun ġiet sospiża. U din hija ħaġa eċċellenti għaliex twassal għal iktar trasparenza u għal iktar ċarezza. U importanti illi d-deċiżjonijiet biex li medicina tiġir tirata uh, eh, ikunu ċari u trasparenti. Um, um, fejn il-dawn il-medicini jimbijaw f'pajjiżi terzi uh, eh, u koll jifmu ir-raġunijiet għalfejn il-prodott ikun ġi irtirat mis-suq l-EMA, l-Aġenzija Ewropea għal mediċini m'għandix ikollha uh, eh, wis eh, peace fuqha. Għalhekk huwa importanti illi ikonna lista ta' prodotti illi ikunu għaddejjien minn proċeduri investigativi li ikunu inklużi wkoll fir-regolament. Il-proċess kollu ta' farmakovigilanza huwa essenzjali u għalhekk naħseb li din hija proposta eċċellenti. Is-Sinjura Kadenbach żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l signora McAvenu Shadow Rapporters. Għamnek l-Unjoni Ewropea nesċila taġiċi mal-arkem jista' jkun eh, dan l istrumenti mullura lura l-2010 eh, li kien se jkun effettiv ħafna u bat wara skoprejna li ma kien effettiv xejn u għalhekk eh, huwa importanti li nsibu soluzzjoni komuni malar kem jista' jkun. Issa nafu x'Anna namlu, nafu li rridu nħaffu għaliex eh, fuq dakollu li namlu aħna torbot il-fiduċa tal-konsumaturi fil-mediċini li jieħdu hemm bżonn li jkollhom fiduċa fis-sistema. Hemm bżonn ta' kooperazzjoni fejn l-awtorizzazzjoni tapplika madwar l-Ewropa, niżguraw li jkun hemm il-monitoraġġ u niżguraw illi il-reazzjonijiet negattivi għal prodott ikunu magħrufa b'mod partikolari dawk li joħolqu problemi u jistgħu jkunu ta' teddida sabiex eh, dak li jkun isir jaf dwar dawn il-problemi malajr kemm jista' jkun. Mhuwiex xira li eh, prodotti ġi irtirat inkis inkis missu, hemm bżonn li jkun hemm trasparenza, hemm sens ta' urġenza u koll u anki perjodu itwal għal l-attività ta' monitoraġġ. Imma barra minn hekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-pazjenti u mal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa dan il-pakket se jkun ta' beneficju jekk kulħadd ikun jaf eżattament x'inhu għaddej u jekk l-informazzjoni li tinġabar eh, tkun eh, miġbura flimkien biex tkun aċċessibbli għal kulħadd u bekk il- il-pazjenti u koll ikunu jistaw jifmu l-informazzjoni li tinatalhom u niżguraw li l-IMA jkollha rizorsi finanzjarji meħtieġa biex tagħmel ix-xogħol illi li eh, lilha bħala kompitu. Thank you, Madam Chair. Mr. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, Aziz kollegi, ħalluni nibda billi eh, nirringrazzja għas suċċess eh, ta' dan ir-rapporter u nirringrazzja il-Presidenza Danisa sabiex għamlet possibbli dan ir-rapport. Inqas minn sentejn wara mill-każ tal-Mediator fi Franza, issa qed innaqsu il-lakuni fil-qafas tal-farmakonvigilanza illum qed naraw illi meta ikun hemm il-sigurtà tal-pazjenti jridu noqogħdu ħafna attenti. Irridu intejbu il-qafas adottat fl-2010 importanti illi ikun hemm l-infurzar tal-monitoraġġ tal-mediċini u iktar studji. Jina nilqa żewġ elementi importanti l-obbligazzjoni sabiex il-kumpaniji eh, jispeċifikaw għaliex neħew prodott mis-suq u il-trigger automatiku eh, li jisir eh, studju meta dan iseħħ. U importanti illi sabiex li ikunem um, liktar sigurta għal pazjenti u dan billi intejbu sistema ta', far ta farmakovigilanza il-pala dawk li nieħdu deċiżjonijiet għandna e, id-dmir illi e, naraw li s-sistema tagħna hija effiċenti sabiex nikkonkludi nixtieq insemmi il-dritt illi li jemmej ikolla ikolla e, il-dritt illi taġixxi f'dan is-settur jiena nirringrazzja lilkom Grazzi ħafna, Sinjura Jana Kudakis issa. Il-sigurtà eh, tal-pazjenti għandha tkun l-ewwel priorità. Ehm, ftit ilu il-kas tal-mediator eh, wassal għal mewt eh, ta' nies. Hemm bżonn li jkun hemm regoli illi ehm, innaqsu l-effetti negattivi tal-mediċini. il- Imma importanti illi eh, ikunem valutazzjoni ta' eh, emerġenza illi tiġi eh, illi kussir triggerjata mill-ewwel. Jista' jkun hemm xi bidli toħrajn iva, iżda dan mhuwiex il-ħin uh, waqtu. Wa U importanti illi naġixxu bċerta rapidità milli eh, noqogħdu naraw ehm, namlu revizjoni ehm, reviżjoni wis eh, bil-mod ta' din il- ta' dan ir-rapport. Grazzi issa is-Sur Rossi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil eh, nixtieq nirringrazzja lil għaliex eh, l-obiettivi strateġiċi ehm, huma eh, fl-istess linja mal-linji ma' direttivi ta' l-Unjoni Ewropea. L-ewwel għan huwa li jkun hemm il-saħħa u tal-ċittadini tal-Ewropa u eh, jina personalment favur din il-proposta għaliex bija nkunu qed niżguraw illi jkun hemm l-iktar trasparenza fil-proċedura u intejbu kemm il-prodott ikun effikaċi. Huwa eh, ta' min inkomplu naraw kemm kemm mediċina partikolari tista' eh, tingħata lil nies. Grazzi ħafna, Sur Rossi. Is-Sinjur is-Sur Mastaka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi. Jiena nixtieq eh, nerġa' nfakkarkom fil-klim fil-klim u nixtieq infaħħar lis sinjura McKevin għal ħidma tagħha f'din il- eh, f'dan ir-rapport. Jiena ġiġa eh, rajt ġiġa ehm, rajt affarijiet pozittivi wara dan il-trilogu. Jina nispera illi dan il-rapport iwassal għal titjib fil-farmakovigilanza fl-istati membri eh, u nispera illi ma nerġawx nasistu għal skandali palma rajna fis-snin illi għaddew palma eh, rajna per fil-kas Mediator il-leġizlazzjoni eh, ma tistax tintuża fl-aħjar mod possibbli jekk ma tiġix implementata sewwa. U eh, għal din ir-raġuni hemm bżonn li niżguraw illi l-entitajiet fuq eh, livell nazzjonali u fuq livell Ewropew jingħataw ir rizorsi finanzjarji sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xolom u wkoll jingħataw in-nies illi eh, ikunu jistgħu jassistuhom fix-xogħol tagħhom. Grazzi, Signora President. Il-monitoraċ tal-medicinali wara um, ehm, li jitqedu fissu huwa essenzjali. Dan sa speċjalment meta numru sajr ta' pazjenti ikunu involuti foqsma fejn hemm bżonn ta' tisħieħ fil-monitoraġġ u jiena naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm etikettjar Eh, tajjeb permezz ta' simbolu iswed. Fejn kienem uh, problema ta', ta sigurta eh, huwa uh, importanti illi ma jerġax ikollna situazzjoni fejn l-investituri uh, jiproduċu mbagħad l-esperti jgħatu l-parri tagħhom wara. Grazzi sur Obbemajer issa ehm, sur Lise. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, eżis kollegi. Is-sitwazzjoni ta' u l-kas medjator kien eh, tassew skandalus ma nafux kemm nies eżatti Eh, persuni mitu iżda bejn 500 u 2000 persuna. Iżda anka ehm, persuna waħda li tmut hija wis eh, il-kumpanija infusa għanda ir-responsabilta iżda anka il-liġi għanda ir-responsabilta u il-lakuni li hemm iridu jiġu eliminati għal dawn ir-raġunijiet Linda McAvin u Shadow Rapporter Eh, labu l-wol importanti sabiex u irnexxielhom e, jgħinu b'mod kostruttiv dan il-proċess fil-futur jekk prodott jitneħħa missu rridu jingħataw raġunijiet dan huwa punt importanti barra minn hekk huwa importanti anke il- l-informazzjoni eh, tiġi maqsuma bejn l-istati membri sabiex skandli bħal dawk li rajna fil-snin li għaddew ma jerġawx jiġru. Il-kollega tiegħi hawnhekk u jiena għamilna proposta oħra lill kummissjoni forma ta' emenda. U ma rridux nitkellmu biss fuq eh, kaxxa sewda iżda dwar tabella ta' fatti dwar mediċina Għalhekk dinja l-emenda illi aħna għamilna fil-proposta tagħna għaliex kaxa sewda forsi eh, mijiex il-diċitura tajba li nużaw. Hemm bżonn illi intejbu ukoll il-fuljet eh, li jkun hemm fil-pakket tal medicina il-kaxxa eh, ta' fatti eh, enet ħafna. Nafu illi ħafna drabi jkun hemm eh, informazzjoni wisq e komplikata u hemm żewġ tipi ta' pazjenti. Hemm tip ta' ta' ta' pazjenti li jużaw il-mediċina li jaqrawha u ma jifmuwiex. Imbagħad hemm ehm, persuni oħra li jaqrawha breqqa u jaraw ukoll l-effetti eh, negattivi sekondarji u il- Eh, ir-reazzjonijiet avversi li din il-mediċina jista' jkollha. Għalhekk hemm bżonn li noħolqu bilanċ sabiex il-pazjenti jekk eh, ikunu qed iħossu effetti negattivi tal-mediċina jkunu jistgħu jikkuntattjaw it-tabib tagħhom. Jekk eh, ma jagħmlux dan mill-ewwel jistgħu jkun hemm effetti għar minn hekk. Għalhekk Eh, u importanti illi eh, din informazzjoni fuq il-fuljet eh, issa ġiet imtejba permezz ehm, tal-proposta tal leġislativa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il sinjura Flasikova Benanova. Grazzi, Sinjura President, kollegi. Test tal-istress fil qasam tal-farmakofiġilanza huma importanti ħafna eh, nafu illi fil-sistemi fil leġislattivi hemm ċerta nuqqasijiet bejn l-istati membri u dawn in-nuqqasijiet iridu jiġu irranġati il-każ medjator huwa eh, eżempju. Eh, medjator kien jipprovdi mediċini f'stati membri differenti. U ehm, ehm, rajna illi eh, din il-medicina eh, baqat timbiħ fi Svezja sal-2009. L-istimi huma illi seta eh, kienem sa 2000 persuna illi mietu minħabba din il-medicina f'dak li għandu xaqsam fil-qat tal-esperti Kien hemm diskussjonijiet iżda l-miżuri ma ġew ma teħdux mm, f'ħin waqtu. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea ma kienx hemm bżiet monitoraġġ u l-awtoritajiet ma irrispondewx. Xejdinna dan kollu fil-settur tal-medicina u fis-suq tagħhom hemm bżonn ta' iktar miżuri ta' monitoraġġ għalhekk hemm il-bżonn illi aħna nerġgħu nirrivedu din il-leġizlazzjoni. Eja niżguraw illi dan isseħ eh, mill-aktar fis possibbli. Grazzi għal rapporter tar rapportijaw. Grazzi ħafna, il-Sinjura Ris. Grazzi ħafna, aħna irridu nkunu nafu il-numru ta' nis illi mietu minħabba il-kas medjator. Eh, dan il-kas ta' ta' din il-medicina li kienet tintuża kontra id-diabete. il diabete Però kanna nistennu sal-2009 sabiex din il-medicina titneħħa mis-suq għala volja deċiżjonijiet biex titneħħa ittieħdu sitt snin qabel fl-Italja u fl-Ispanja. Għawek qed nitkellmu dwar bidliet li irridu iseħħu minħabba illi hemm ċerta prassi perikolużi li qed iseħħu. il speċjalment fis-settur ta' mediċini OTC hemm bżonn illi il-manifatturi eh, ikunu jafu illi uh, illi il dawn il-manifatturi ikunu uh, aħna bħala pala nies inkunu nafu meta dawn il dawn il-mediċini jittieħdu hemm bżonn li nkunu nafu il dwar l-effetti negattivi ta' dawn il-mediċini. Din is-sistema trid taħdem b'mod effiċenti kemm fuq livell um, nazzjonali u anka li EMA f'Londra trid tikkontrolla aħjar is-sistema u għandu bżonn ikolla aktar kontroll um, fuq uh, dan is-settur. Grazzi ħafna. Sur President, nishti, eh, Signor President, nishti uh, nirringrazzja il-rapporter u il-co-rapporter eh, il, il ħarġu bżewċ rapporti u uh, dan juri kemm huwa importanti illi l-implementazzjoni isseħ mill-aktar fis possibbli. U importanti illi li MA ikolla aktar responsabilta ta' sigurtà ta' dawn il-mediċini punt importanti huwa il-liċenzja kummerċali li tiġi applikata madwar l-Unjoni Ewropea. Din mhux biss għandha eh, l-obbligu li tinforma il-kas Franċis juri illi għal ħafna snin l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma eh, ma setawx jipprojbixxu din il mediċina eh, għala volja Eh, f'xi stati membri eh, din il-medicina ħarġila eh, ħarreċ avvisa biex titneħħa mis-suq. Nafu illi għaw kumpaniji li għandhom ħafna seta pero irridu niġildu kontra dawn il-kumpaniji. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Nixtieq. uh, nerġa eh, nerġa nirringrazzja Sinjura McKevin għal xogħol eċċellenti li għamlet il-pazjenti ta' l-Unjoni huma aktar siguri issa grazzi minħabba grazzi għal din eh, l-emenda fid-direttiva u eh, dan juri illi il-pazjenti huma l-ewwel priorità jien ma rridx nirrepeti dak li ġiġa intqal iżda rrid nuri l l-appoċ tiegħi li dak kollu nitqal. Żewġ affarijiet li nixtieq ngħid huma illi il-kriżi ekonomika qed tisfurzana li morru lura fis-settur tas-saħħa U minħabba l-prezenza li għaw issa tal-Kommissarju, rritna mela ċara illi ma nistawx nħallu din il-krizi ekonomika toħloq situazzjoni fejn pakett ta' miżuri relatati ma' mediċini jew servizzi ta' saħħa jew pazjenti jingħataw eh, priorità sekondarja. Dawn il-miżuri kollha huma eh, vitali meta qed nitkellmu dwar pazjenti, kura tas saħħa u mediċini, dan huwa eh, essenzjali. Punt ieħor fl-2010, meta aħna eh, tkellimna dwar id-direttiva ta' mediċini bla riċetta, aħna ħsibna li għamilna pass il qudiem misset naraw li morna pass lura fis-settur tal-mediċina. Fl-2012 xi ħaġa illi kienet meqjusa xi ħaġa rari fl-2011 issa hija każ epidemiku. In-nies qed imutu għaliex m'għandhomx aċċess għal dik il-mediċini għal dawk il-mediċini li għandhom bżonn. Jiena naħseb illi bħala Unjoni Ewropea għandna nirrispondu għal din il-problema jekk iridu naraw eh, żvilupp fis-settur tal-kura tas-saħħa. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sinjura Groste.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 Issa ħna rajna illi fil-leġislazzjoni tagħna kien hemm xi nuqqasijiet u xi difetti u llum aħna qegħdin nagħtu tweġibiet għal punti differenti, uh, difetti differenti li rajna uh, fil-verżjoni ta' qabel u bekk aħna nsaħħu trasparenza, komunikazzjoni f'dik li għandha x'taqsam sigurtà tal-mediċini madana kollu xortan hos illi għatem difett wieħed jew fija waħda u ħasra li din il-leġislazzjoni ġdida ma tindirizzax il-kwestjoni essenzjali tal-riċetti li bejn 15 u 20% ehm, tal-medicini kollha jiġifieri dak tal-tfal, psikjatriċi jew inkella kontra l-kanċer, jiġifieri ħafna drabi eh, tabit tobba irridu joħolqu joħorġu eh, riċetti għal dawn il-mediċini għaliex m'għandhomx alternattiva forsi. Dawn huma dawn il-mediċini jistaw isiru per eżempju minar ebda eh, kontrolli għal daqstant forsi l-pazjenti kunu għedin juhduwom bxejn dawn il-professjonisti tas saħħa jibżaw illi dawn il- impossibli impossibbli li wieħed jibboda sabaħ lejn xi ħadd iwaħħal fih għalek itolbu li l-EMA biex tiżviluppa fl-imkien mal-autoritajiet nazjonali kompetenti linji gwida fuq dan il-punt u dan din il-proposta ma ntlaqax fil-kompromess finali għal stant għaffas eh, iktar stret għal reċetti ta' dan it-tip waqqaf l-użu abużiv tal-medicini u anke u kol jimla il vol terapeutiku li jeżisti biex iwieġeb għal bżonijiet partikolari medjat kemm mill darba intuża eh, f'każijiet xej forsi ma kienx indikatu jiena sa nixtieq nisma' x'għandu xi il-Kummissarju dalli dwar dan. Maintenant à Madame Weiss Gerber pour deux minutes. Vielen Dank, Frau Präsident. Issa Signora Weiss Gerber, Iva, Grazie, Signor President. L-għanet nixin ringrazza l-rapporter, Signora McEvin, għax-xogħol tajjeb illi għamlet u biex nofru l-monitorraċ meħtieġ u xiera għal-medicini tagħna dan l-approċ rrid dejjem jiġi applikat u il-kas medjator fil-fatt zvela il-vera problemi ta' dan is-settur naħseb it-tweġiba tagħna hija immedjata fuqta u kull eh, stat membru irrit ikollu l-informazzjoni kollha meħtieġa u hawnhekk issu waħdieni irrit jaħdem bisħiħ hawnhekk. Għandi xi ħaġa verament għal qalbi, jiġifieri illi l-informazzjoni li tkun fil-fuljet mal-mediċina tkun waħda illi tinftiem minn nies, illi tkun biex ngħidu hekk tfavorixxi il-konsumatur il-pazjent. Hemm ċertu pazjent li qed ifittxu l-informazzjoni iżda jibżaw mill-effetti kollaterali marbuta mal-medicini li jieħdu. Ġifiri, naħseb rrid ikun hemm modi iktar xirqa kif l-informazzjoni li jkun hemm u titpoġġa biss l-informazzjoni l-iktar importanti fuq dawn il foljeti jena nitta malik f'qalem sorda li huma jiprofdu ġaħġa li timxi f'dan li tkun proposta favur fuljetti iktar intelligibli fil-pakket tal-medicina. Naħseb li din tkun xi ħaġa verament interessanti grazzi l-Kummissjoni ta' din l-idea ta' sew tajba dan huwa pass kbir favur il-pazjenti jekk aħna nkunu nistgħu ntejbu l-intelligibilità tal-foljetti fil-medicina. Issa sur banki għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sina President. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Linda McEwen għax xogħol preċis u malajra li għamlet. Naħseb li dan il-rapport u għata importanza tremenda fi żmien meta il-Kummissjoni u l-Parlament qed jaħdmu it fit bl-aħjar mod possibbli u jilħqu bil bħal dan. Naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif niċċaraw l-affarijiet l-istorja dal-axar urietna illi jrid ikun hemm miżuri sigurtà olin u li għatem hemm nuqqasijiet fis-sistema tul firxa ta' reġjonijiet u mod partikolari fost l-iktar vulnerabli fis-soċjetajiet tagħna qed ikun hemm l-ikbar problema. Ħafna drabi dawn in-nies ma jistgħux jaqraw um, l-informazzjoni fuq il-filjetti u dan għaliex l-informazzjoni miex waħda illi tiftijem. Ġifieri rridu nirrispondu kemm jista' jkun malajr. Dejjem inżommu dan f'moħħna. Xi erba' ħames snin ilu inħarġet medicina dwar il-virus H1N1 Din inħarġet mhux biss fl-Ungerija iżda wkoll fil-Polonja u kien hemm ministru fil-Polonja illi qal illi um, u mhux ħa jieħu hemm um, it-tilqima il għaliex um, kien għadu ma jafx dwar l-effetti negattivi li din tista' tikkawża u naħseb li dan huwa skandlu. Kien skandlu għal dak iż-żmien madwar il-pajjiż importanti għal dasan li naġixxu mill-aktar fis possibbli u naraw li jiġu identifikati t-teddiet tas-saħħa pubblika u jekk aħna naħdmu fis, jekk nikkollaboraw fis u dan ir-rapport juri hekk, allura il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni huma tassew meħtieġa. Issa l-kelimni, kemm jimmis, Signora Tun und Hohenstein, Iva, fil-fat li nisimaw eh, il-fat eh, li l-Komissjoni trid temenda il tam elementa fis-settur tal formoko vigilanza naħseb hija xi ħaġa importanti. Il-Parlament kemm mal-istituzzjonijiet l-oħra jridu ikomplu jagħmlu ħilithom kollha. biex jgħatu ċertezza l-ċittadini tagħhom l-pazjenti li l-prodotti li jixtru mill-ispizjar ikunu tajbin għal saħħithom. Issa dwar ir-regolament dwar l-emenda ta' regolament dwar il-farmakovigilanza żgur li huwa pass fid-direzzjoni tajba, iżda naħseb li hemm bżonn ta' supervizjoni jem tajba tal-prodotti l-oħra. Hemm ħafna prodotti li huma sustanzi li huma ta' periklu kbir u m'hemm l-ebda informazzjoni li qed tiġi indirizzata mill-ċittadini u tgħidilhom li huma il- l-elementi li huma sustanzi eh, perikolużi għal saħħithom u eh, fejn u ma m'għandhomx jiġru tal-prodott. Naħseb eh, li ċ-ċittadini mumiex informati bizzejjed dwar l-effetti u koll l-effettem li wieħed jieħu ċertu medicina. L-informazzjoni ħafna drabi hija komplessa u sew nkella ma tiġix provduta. Għal dastant nishti nifraħ għal din l-inizjattiva ta' Fact Box li żgur li ħattejjeb il-qada tal-konsumatur fil-fat nasib li dan huwa obbligu illi aħna ninformaw dwar um, l-effetti ta' ċertu sostanzi. Fil-konsultazzjoni rajt right, Anzi, xtaqt nkun naf jekk f'kemm il-lingwa ġiet provdu tal-konsultazzjoni għal għaliex mhux forsi kull kull lingwa tiġi forsi l-Ingliż mhux kulħadd jifmu. Iva grazzi jgħid is-sur Mikolasik. Sempliċement xtaqt niġbet n l-attenzjoni li dan huwa suġġett ta' sew importanti u naqbel l-informazzjoni l-konsumatur trid titjieb meta qed nitkellmu dwar il-mediċina. L-informazzjoni trid tkun tiftiem u eh, titkun dettaljata fil-fuljet li ġi provdut mal-mediċina. Iżda il-vera kwistjoni hawnhekk Nasib li miex hija waħda differenti. Vera, il-rapport ta' Senjura McKevin mexa ħafna l-qoddim fl-isforzi f'dan is-settur u naħseb illi ikompli kontribwixxi biex jitnaqqasem ir-riskju għall konsumatur Mod partikolari fejn hemm effetti negattivi li dawn jiġu identifikati mod partikolari fil-perjodu ta' monitoraċ. Hemm każijiet mhux biss ta' diabete, iżda wkoll pereżempju fil-mediċini kontra l-anoressija illi żgur li ma jistgħux jiġu repetuti. Grazzi ta' sew. Jgħid il-kelliem Tejt il-kelema jmiss, grazzi ta' din il-revizjoni ta' direttivi u regolament, nasib li ma nistawx nibqaw bi-sistema li kena illa li rridu nġildu nuqqasijiet li kien hemm fis-settur tal-mediċini u rrid l-informazzjoni kif diġà għal titkun mifhuma minn kulħadd. Rridu naraw li Eh, il-pazjenti jieħdu deċiżjonijiet meta jkunu marfa blaħjar mod possibbli dwar l-effett tal-medicini u bekk nevitaw problemi bħal kas medjator il-kollegi tiegħi diġa semmew. Rrit ikun hemm iktar trasparenza għal daqstant u f'termini ta' saħħa pubblika nixtieq niġbed il-benefiċċju għal li jiġi minn din trasparenza Grazzi, issa Signora l-erva. Senjora President, Sur Kommissarju, aħna l-koll nilqaw il-fat il-Kummissjoni wieġbet għal-kas eh, mediator. U fil-fat Issa niktar informazzjoni l istati membri meta jiġu biex ineħħu prodott minn fuq is-suq. Aħna kontenti wkoll il-koordinazzjoni tiebet. Iżda naħseb qed tisir żball li dan ma jiġix estis għal pajjiżi terzi. Huwa importanti li jena taw raġunijiet u naħseb hawnhekk tajp li n-niedi appell li kunem hemm evalwazzjoni ta' impatt illi il-vera tibdiliet fil-leġizzazzjonijiet isiru kemm jista' jkun malajr. Għax qed naraw attività mhijiex mish flokam u hemm ukoll każijiet hemm fejn forsi l-affarijiet ma ġewx trattati kif qed jiġu trattat dal-każ. Issa l-Kummissarju dalli. Signor President, onorevoli membri, aħna nappoġġjaw bisħiħ dan l-ewwel qari dwar l-emendi tad direttiva regolament tal-farmakovigilanza dwar il- il-kaxxam is-sewda li semmiet hemm l-idejam li jkun hemm formazzjoni miżjuda u aħjar dwar il-fatturi ta' din tal-mediċina partikolari tkun qed tingħata lil pazjent hemm ukoll iktar kooperazzjoni kif ukoll konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessanti f'dan is-settur, ġifieri, spiżjari, kif ukoll tobba hemm dawk li huma responsabbli mis-settur tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Hawnhekk niġbed l-attenzjoni dwar hemm l-istudju tal- Fact Box li li ħanħarġ kif ukoll rapport li sar lura fl-2010 nixtieq ngħid li Intenna dak il intqal minn kollega li żgur ma nistawx nipermettu li l-kriżi naqqas mill-kwalità ta' dan is-settur. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar is-saħħa hija pass il qudiem biex innaqsu l-ispejjeż tagħna. Għal daqstant aħna nħarsu l qudiem lejn l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida illi tibbenefika l-ċittadini tagħna u tipprovdi iktar trasparenza b'mod partikolari viżavi eh, numru ikbar ta' medicini illi ħajkunu sottomessi għal iktar monitoraġġ. Grazzi u issa l-aħħar kelma lis-Sinjura McEvin. Nixtieq nwieġeb biex nikkonkludi għal-komment ta' Sinjura Grosset, nasib illi kien intervent sew importanti, iżda nasib illi forsi fil-kumitat nistaw niddiskutu iktar mill-qrib dan, dan is-suġġett naħseb illi kien kien minnu meta ntqal illi ħafna drabi jkun hemm overload, ġifieri eh, ġviri nispeċaw nsemmu dak kollu li jista' jmur ħażin jkun hemm wisq informazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa informazzjoni inutli għal pazjent. Fl-aħħar grazzi speċjali li xogħol li sar mill-kollega tana f'daw l-axħar sentejn u nofs u din il-kollega żgur li kienet essenzjali biex ikunna dan id dokumenta hawnhekk illum qudiemna. Grazzi ħafna l sinjura McKevin u naħseb li bekk nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni u l-votazzjoni tittieħed għadha f'nofsinhar. Issa is-sessjoni li jmiss isseħħam għada